jitra, jit, jista jitkellem il-Ministru Vondra, Aleksander Vondra. Iva, il-lejla, il-tajba. President, Signori, jina se għamil xie kommenti u se nistenna il-kommenti ta'kom fuq il-situazzjoni fil-qarn tal-Afrika. Dinija reġun ta' sfida u hija importanti għax għandha impatt fuq l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea qiegħda tgħin l-iżvilupp f'dan ir-reġun u tittama illi tkun tista' tinteressa ruħa iktar fir-reġun. Anki l-Parlament ħa interess kien hemm delegazzjoni tagħkom fl-Eritrea u fl-Etjopra u anki fuq fġibuti fis-sena eh, li għaddit kienet la importanti jina ħat nota u tal-mozzjonijiet tal-rizoluzzjonijiet fuq il-qarn tal-Afrika illi ġiet imħejja parzjalment f'din il-żjara. U rrit l-Ewropej l-impenn lejn il-qarn tal-Afrika min-naħa tal-Unjoni Ewropea fissem il-Kunsil jiena Eh, nixtieq napoġġa l-Parlament fl-isforzi biex jappoġġaw il-qarn tal-Afrika. Hemm ħafna tensjonijiet fil-qarn tal-Afrika li tħol fihom nidħol fiktar dettal. Dawn it-tensjonijiet spiss huma marbutin u ma marbutin ma' reġun kollu. U għal din ir-raġuni il-Kunsill qed tħares lejn ir-rabtiet interni tar reġun reġjonali fuq dawn il-konflitti interni. U x'inhu huma dawn ir-rabtiet? L-ewwel net hemm disputa bejn l-Etjopja u l-Eritrea li tista' tiġi konsiderata waħda mill-raġunijiet ta' instabilità fir-reġun. Dina hija riflessa f'dawn il-modi appoċ ta' il-fazzjonijiet eh, fil-gwerra fil somalia l-istabilizzazzjoni, l-debistabilizzazzjoni tal-forzi f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi, mod speċjali fl-Eritrea. Anki ehm, ehm, għal proċess tal-paċi fis sudan l-Eritrea neħit il- l-isħubija tagħha fil-Unjoni Afrikana. U fl-aħħar il-konflitt ta' Somalia qed jikkawża wieħed mill-sitwazzjonijiet umanitarji li iktar diffiċli li għandna qudiemna llum. U mbagħad il-piraterija fil-kosta ta' Somalia u din hija konsegwenza ta' dan il-konflitt. Kwestjoni u koll diffiċli hija l-kompetizzjoni għal risorsi naturali bħal l-ilma u l-minerali fil-qarn tal-Afrika. Dan il-fenomenu qed iżid il-konflitti f'żoni popolati minn gruppi differenti kulturali u etniċi. Dan il-fenomenu iżid l-insikurtà u in ġenerali li jikontribwixi għal konflitti u għal-migrazzjoni. mbagħad hemm ukoll interdipendenzi gravi reġjonali nixtieq nitkellem fuq xi ftit minnhom. Hemm il-konflitti fil-frontiera kif diġat id-disputi bejn l-Etjopja u l-Eritrea, is-Sudan u l-Etjopja u l Ġibuti u l-Eritrea illi nistgħu nikkonsidraw bħala uh, sors ta' instabilità fir-reġjun Eh, Nishtiju kol najt li l-kontribuzzjoni eh, aħjar eh, eh, se, se, se ti kontribuixi biex tnaqqas l-insikurta. Un batem il-sikurta tal-ikel dinija mm, tħassib importanti fil-reġun. Nixfit kif ukoll arar għandhom effetti devastanti fuq il-popolazzjoni għal darboħra l-kooperazzjoni reġjonali tista tnaqqas taffi l-effetti ta' dawn il-eventi naturali, avvenimenti naturali. Dawn huma xiftit mill-problemi fil-konflitti eh, ta' Darfur fi Somalia. Um, minix zgur li tajt spiegazzjoni E, tajba, pero din il-kwistjoni għanda tiġi irsolvuta f'kull wieħed mill-pajjiżi u fil-kuntest reġjonali b'mod ġust u trasparenti. Il-piraterija inizjalment kienet lokalizzata fil-parti zaħira tal-kosta ta' Somalia. E, il-pirati bdew biex attakkaw il-bastimenti tas sajt kif intkom tafu din l-attività un bata espandiet ħafna l-lum edha teddet il-lajnuna umanitarja fis somalia u anki s-sikurta fil-golf ta' Aden u anki iktar lem il-bastimenti fil-kosta tal-Tanzania Hemm ukoll eh, attivitajiet oħrajn li għandhom impatt fuq l-Ewropa u fuq il-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika, per eżempju, terrorizmu u l-migrazzjoni. Għal dastant, x'inhuma l-azzjonijiet li l-Unjoni Ewropea tieħu x'inhuwa l-impenn tagħna. L-istrument prinċipali politiku għad dispożizzjon tal-Kunsill li jiena nirrappreżenta huwa dialogu politiku mhux biss mal-pajjiżi individwali ma anki mal-partit interessati reġjonali bħall-Unjoni Afrikana u l awtorità intergovernamentali fuq iż-żvilupp eh, l-Istati Arbin u l-Istati Uniti u Ċina. Id-dialogu politiku għampen reċiproku fil- ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u kull wieħed minn dawn il-pajjiżi fir-reġun. Dan id-dialogu huwa preżenti fil-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea fil-pajjiżi konċernati huwa strument importanti għal kunsill għaliex jagħtina kuntatt dirett mal-awtoritajiet ta' dawn il-pajjiżi. Jat nati opportunità biex nisimaw il-puntu di vista tagħhom imma anki biex nispjegaw il-perċezzjonijiet tagħna u tħassib razzjali li għandna fuq ċerti kwistjonijiet. Dan il-tħassib eh, huma eh, l-iktar fuq il-governance u fuq il-drittijiet tal-bniedem. Ta Umbat għandna anki l-istrumenti tal-ISDP, politika ta' sikurta u difeza. Mill-Deċembru tal-2008 il-Kunsill uża dan l-istrument biex jiġilet kontra l-piraterija fil-kosta tal-Somalia. Matem li nafko abbażata fi Brussell u minn Deċembru tal-2008 wkoll fl-operazzjonijiet marittimi illi jisimhom UE Atlanta Umbat għanna l-istrumenti finanzjari tal-Kommissjoni bħal eh, l-servizz eh, tal-paċi u l-istrument tal-stabilità. Nishti illi il-kommissarju Ferrero Waldner tispiega iktar fuq dana għax din hija il-kommissarju li hija propju responsablu. Il-Kunsill naturalment flimkien mal-Kommissjoni dejjem ifittex modi biex eh, inżidu l-effettività tal-azzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Jina nħares qudiem lejn l-opinjoni ta'kom u il-proposti li jista' jkollkom. Grazzi, Ministru. Issa nixtieq u nitolbu lis sinjura Ferrero Waldner fisem il-Kummissjoni biex titkellemi. President, Prim Ministru, Sasha, membri onorevoli ta' dan il-Parlament. il, -parlament. il kummissjoni infatti f'dawn l-aħħar snin talbet li jkun hemm iktar attenzjoni min naħa tal-Unjoni Ewropea għas sitwazzjoni fil-qarn tal-Afrika. U llum f'dan id-dibattitu jiena qiegħed flok Louis Michel li sfortunatament ma jistax ikun hawn imma jiena eh, nieħu interess kbir eh, f'dan il-suġġett. Eh, għax huwa suġġett interessanti u anki għax jaffettwa l-Ewropa b'mod importanti. Hemm il-ħtieġa li nimmobilitaw il-flotot tagħna biex niġildu kontra l-piraterija. Għal daqstant aħna nilqaw delegazzjoni parlamentari li għamlet zjara fir-reġun u anki r-rapport u riżoluzzjoni li ġi wara li anki napoġġaw. Situazzjoni interna interna f'kull wieħed minn dawn il-pajjiżi tal-qarn tal-Afrika ma nistgħux nifmuh eh, f'iżolament mill-dinamika reġjonali. Hemm bżonn inkomplu nħeġġu l-approċċ globali eh, li strih fuq il-sikurtà, eh, fuq il-governanza, jekk irridu navanzaw is-sukurtà rispett rispett u l-elementi tal-kotonu u tal ġdida kontra l-faqar. Nishtiq li kommenta fuq is-sitwazzjoni fil-pajjiżi qabel ma nitkellem mbagħad fuq l-istrateġija reġjonali għal arn Nixtieq ngħid ħaġa xi ħaġa fuq l-Etjopja u l-Eritrea l net President. L-Etjopja huwa post strateġiku politiku ekonomiku fir-reġjun. Il-Kummissjoni għada tappoġġa l-Etjopja billi tnaqqas il-faqar eh, fejn kien hemm progress importanti. Eh, il-sikurtà reġjonali dajfa u tensjonijiet interkomunitarji għandhom impatt fuq il-sitwazzjoni interna tal-pajjiż, speċjalment fl-Ogaden fejn l-aċċess għall popolazzjoni għadu limitat. Il-Kummissjoni wkoll tkompli eh, timmonitor jivalorizza is-sitwazzjoni tal-drittijiet tal-bniedem u anki proċess ta' demokratizzazzjoni. Fuq it tini eh, eh, wara l-elezzjonijiet tal-2005 l-Kummissjoni kompletti monitorizza eh, situazzjoni u anki l-elezzjonijiet tal-2010 specialment wara il-leġislazzjoni fuq l-NGO u anki fuq l-arrest tal-sur Medeksa il-mexxej eh, politiku. E situazzjoni fl-Eritrea hija determinata mill-ampass eh, tal-konflitt tal-frontiera mal-Etjopja. Il-Kummissjoni mħasba fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u situazzjoni ekonomika u soċjali prekarja argument minn kulħadd biex inkomplu il-programm ta' kooperazzjoni biex, intejbu l-kondizjoni ta' ħajja tal-popolazzjoni. Id-dialogu politiku li beda fil-2008 jagħti pjattaforma tajba biex ikun hemm impenn sostenut mal-awtoritajiet tal-Eritrea nishtiq nkunu ċari, aħna nistennew li kunem passi pozitivi u tangibli fl-Eritrea bħala rizultat tal il-proċess. Kif diġa miktub fi rezoluzzjoni ta'kom il-demarkazzjoni tal-frontiera bejn l-Etjopja u l-Eritrea tiġi deċiża mill-Kummissjoni tal-Frontieri, mhux se twassal għal soluzzjoni tajba jekk ma nakkompanjawx dialogu biex is-sitwazzjoni tinnormalizza bejn iż-żewġ pajjiżi il-disputa eh, reċenti bejn eritrea u Ġibuti għanna narawa f'kuntest reġjonali iktar wiesa illi għalija rridu nsibu soluzzjoni globali eh, partijiet interessati lokali u reġjonali. Aħna nappoġġaw dawn il-proċessi issa illi l-truppi etiopi edin jitilqu mis-Somalia il-kooperazzjoni ta' kemm is-Somalia u tal-Eritrea fil-proċess ta' paċi tal-Somalia huwa essenzjali. Eh, fuq is-Sudan, President, jiena naqbel mal-analiżi tiegħek u l-analiżi tal-parlamentari fuq is-sitwazzjoni fis-Sudan. Eh, u veru li fl-2009 eh, se tkun sena importanti għal futur ta' dan il-pajis. Il-persistenza tal-violenza f'Darfur u anki diffikultajiet biex jintemmu l-implementazzjoni tal- Eh, ftejim ta' paċi North-South eh, CPA, dak li ngħidu CPA, għandhom il-potenzjal biex jistabilizzaw il-pajis u reġun kollu kemmu. Għal daqstant għandna nkomplu dialogu għawbi eh, u nagħmlu pressjoni fuq l-autoritajiet ta' Kartum biex niksbu l-kooperazzjoni tagħhom sħiħa kemm fuq is-CPA u anki fuq Darfur u l-proċessi. Dawn l-autoritajiet fl-imkien mal-partit interessati sudaniżi jafu fej fejn ni responsabilità tagħna tagħhom u xiridu jagħtu fid-Darfur l-operazzjonijiet militari u l-vjolenza bżonn tintemm u l-proċess eh, politiku bżonn insolvuh it-twettiq tal-UNAMID għandu jisir uh, fi skadenza tiegħu. L-awtoritajiet sudaniżi għandhom jirrispettaw l-obbligi tagħhom fuq dak li għandu x'jaqsam mal-faċilitazzjonijiet tal-għajnuna umanitarja u l-attivitajiet umanitarji. Fuq is-CPA ħaġa importanti illi il-gvern ta' Ħartum u tal-Sudan tisfel e, e, e, jiftemmu fuq kwistjonijiet kritiċi bħal per eżempju taqsim tal-tħul mill-żejt, kwistjoni ta' pro pra frontiera kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali. Jekk ma jagħmlux da l-elezzjonijiet tal-2009 se jerġgħu jiftħu ħafna violenza. Fuq is-Somalia, l-proċess ta' paċi fis-Somalia hija fażi daħal fażi kruċali. Riżenji eh, il-President il Jusuf irriżenja u il-preżenza tal-forzi jippreżentaw eh, eh, situazzjoni ta' riskju ma' u opportunità wkoll biex nidu proċess politiku ġdid. Minnaħa politika l-Unjoni Ewropea tkompli l-attività tagħha eh, biex tappoġġa l-proċess ta' Ġibuti li għandu jwassal għal iktar inklużività fuq l-elezzjonijiet tal-presidenti u fuq il-formazzjoni ta' gvern ta' unità nazzjonali bil-Parlament estis. Mem lebda paran bi għal proċess ta' Ġibuti Minnaħir l appoċ Eh, internazjonali u reġjonali eh, biex ikun hemm kondizzjonijiet eh, tajbin għall-implementazzjoni tagħhom il-ftehim mhux se jkollu suċċess, mhux se jkollu suċċess tajjeb. Fuq is-sikurtà l-Kummissjoni għadha impenjata biex tappoġġa it twaqqif ta' sistema għal governance tas settur tas sikurtà. Tkun xi tkun l-opinjoni internazzjonali, l-UN Keeping Mission jew tkun xi tkun huwa l mandat għandu jkun iffukat fuq l-appoċ għall-implementazzjoni tal-ftejm ta' Ġibuti. Il-Kummissjoni tat risposta pożittiva għat-talba biex ikun hemm iktar appoċ finanzjarju għal eh, dan. Fl-aħħar President fuq il arm tal-Afrika aħna napprezzaw l-appoċ tal-Parlament għal eh, l-inizjativi tal-Kummissjoni fuq l arm tal-Afrika. Din l-inizjativa bażata fuq il-strateġija tal arm tal-2006 tal-ġiet adottata fil konvinċimenti li il-problemi tal reġuni nistaw nistaw nitratawhom biss mod globali f'dan il-perjodu. Il-Kummissjoni tappoġġa il-proposta taħkom li naħtru eh, rappreżentant speċjali. Aħna għandna relazzjonijiet tajbin ma' Ligad illi qiegħda tappoġġa l-inizjattiva tal-Qarn tal-Afrika u illi għandha rwol importanti għall-implementazzjoni ta' din l-istrateġija. E, Tini laqa e, ta' esperti fu e, l-ilma, l-enerġija u trasport fejn jistaw ikunem proġetti konkreti li nistaw jistaw jiġu prezentati għal konferenza ta' donaturi għal futur il-parteċipazzjoni tal-Eritrea illi għandha rwol importanti fid-dinamika reġjonali hija essenzjali għal suċċess tal-istrateġija tal arn tal-Afrika. Il-kontatti tal-Kummissarju kummissarju Michel, mal-mexxejja tal-gvernijiet tal reġun eh, fetħu eh, permetta eh, tieqa ta' kuntatti u ma' legaddu anki mal-autoritajiet eritrej fuq ħafna kwistjonijiet fuq riforma fuq il-proċess ta' rivalutazzjoni tal igad Grazie ħafna, President kelli ħafna xnajt imma hemm ħafna pajjiżi u jekk trid tajt xi ħaġa eh, trid tajt xi ħaġa eh, tituża ftit kliem. Grazzi ħafna. L-introduzzjoni hija għandha regola speċjali u hemm l-ebda limitu. Issa ngħaddu għad diskussjoni fisem il-gruppi politiċi għandna għanna sur kaċmarek fisem il ppp għal żewġ minuti. President, Kummissarju, Ministru, Nirringrazzja l kunsill il kummissjoni għall istqarrijiet tagħhom fuq il-qarn tal-Afrika. L-importanza ta' din ir-reġjun hija importanti anke iktar lem mill-ġeografija. U dawn hemm konflitti strutturali li jiffurzaw fenomeni oħrajn negattivi fl-Afrika. Jiena kont ħadd sem fid-delegazzjoni tal-Parlament li marret fir-reġjun u jiena rajt kemm huma komplikati l-problemi anke marbutin wieħed mal-ieħor fil-qarn tal-Afrika għal daqstant il risposta tagħna għandha tkun komplessa wkoll. Fil-proġett ta' riżoluzzjoni aħna fuq fu kwistjonijiet ewlenin, sikurtà reġjonali, sikurtà tal-ikel u dawk id-dispożizzjonijiet kollha li għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem minn demokrazija u stat ta' dritt. M'hemmx dubju fuq il-fatt li l-kondizzjoni fondamentali biex intejbu situazzjoni hija rrida tajba u dialogu bejn il-mexxejja eh, ta' reġun, il-politika tal-Unjoni Ewropea illi qiegħda saħħaħ l-istituzzjonijiet fil-qarn tal-Afrika hija tajba mingħajr partecipazzjoni tiva mill partijiet interessati jew l-għanin din il-politika mhux effett Hemm xi reġunijiet li qed jimxu b'tattika żbaljata ma nistgħux infatti nappellaw dialogu um, ma ġaru u mhux ma ieħor. U dina m'għandix loġika u mhux se twassal qatta suċċess. Il-lider politiċi għandhom eh, jifmu li s-seta eh, il-fatt li kollok is-seta fidejk eh, ifisser anki responsabilità il-kwistjoni tal afrika miex biss eh, stennija eh, illi aħna rriduhom eh, jaċċettaw il-valuri Ewropej, ma għandhom jaċċettaw il-valuri universali aħna żguri li drittijiet fondamentali tal bnidem Eh, huma importanti għal kulħadd fl-ebda stat ma jista' jaħdem tajjeb hekk ma jaċċettax dawn id-drittijiet u l-valuri universali. U dan mhux biss biex eh, eh, biex jagħmluna pjaċir imma għax għall-interess tagħhom. L-iżvilupp il-kontat tal-izvilupp jista' jkun differenti. M'hemm xejn ħażin, ma rridu niggarantixxu li nużaw il-mudell tajjeb biex niggarantixxu l-iżvilupp ta' dawn il-pajjiż. Grazzi issa fisem il Soċjalisti Gomez għal żewġ minuti. il kunsil il-Kummissjoni għandhom jihdu jikonkludu li eh, kif jider mill-xogħlijiet tal-Parlament il-pajjiżi tal-Arm tal-Afrika diġà din eh, din kontra il- Eh, l-artikolu 49 tal-ftejn ta' Kotinu. U ma jridu xiftu għajnejom fl-Etjopja, per eżempju, illi hija sede tal-Unjoni Afrikana, hemm retorika olja ħafna u l-gvern qed eh, jikser ħafna drittijiet. Is-Sinjura Betenex fl elf 2008 mexxejja ta' partit parlamentari ġiet arrestata għal darboħra u ġiet eh, kondannata għal omora fil-ħabs għaliex il-gvern iddeċida hekk anki jekk fl-2007 kien illibera għal skopijiet politiċi. Umbat fl-elezzjoni tal-2005. Umbat e, e, il leġislazzjoni fuq il-GMO, fuq l-ONGs. E, e, nistgħu najdu għad il ħagġa li sul kollega tijak Sur Michel. Fl-Eritrea hemm ksur ta' drittijiet e, ewlenin, drittijiet tal bnidem u fil-Somalia hemm situazzjoni terribli ta' kriżi għal stantu kriminali il fat li ma neħdux interess min-naħa tal europa l-Komunità Ewropea u internazjonali għal arn tal-Afrika. Anki fl-Etjopja nis jista' jiġri illi minnaħa tal-autoritajiet ikunem eh, reati minnaħir ma mm, eh, jinqabdu kif jistaw situazzjoni l-organizzazzjoni internazjonali il-ġnus maquda l-Unjoni Ewropea l-Unjoni Afrikana tinjora dak li qed jiġri tala għajnea ma nistawx nimxu l qudiem mingħajr ma nirsolvu il-problemi ta' Sudan u tal-konflitt li għadu għaddej fil-parti tisfelu fid fil-Darfur. E, issa rridu nieħdu e, dispożizzjonijiet importanti biex niproteġu l-popolazzjonijiet assedjati u biex eh, naqbdu l-kriminali un nikastigawhom. U anki il-president ta' Sudan Bashir minnaħa tal-Tribunal Internazjonali Kriminali tkun importanti eh, kem għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-Unjoni Afrikana. Grazzi sal grupp għalde eh, il-Sinjura Faneke għal-minuta u nofs. Grazzi, President passijiet fejem konflitti reġjonali u interna u interni komplu inaqsu l-paċi. Din Dana, eh, komplu naraħ dejjem f'dan ir-reġjun, kull konflitt ikompli juri kemm hu vulnerabbli dal-istat. Fil-qalba ta' dan il-konflitt hemm min-nuqqas ta' tmexxija u governanza tajba kif hemm ukoll insibu f'dan ir-rapport tal-IP. Dan ir-reġun għandu bżon ta' demokrazija, rispett għall-istat ta' dritt u rikonċiljazzjoni nazzjonali. Nixtieq ngħid ħaġa dwar l-Somalia. eks president Youssef u il-bidrejl eh, tal-truppi jgħatu jgħatu opportunità wasal iż-żmien biex nibdew nirranġaw l-affarijiet u nsibu il-paċi fis-Somalja il-proċess il eh, ta' paċi rridu namluh inklusiv u importanti illi l-Unjoni Ewropea toħloq forza Afrikana li kolla mandat minnaħa tal-ġnus maquda. Għax inkella il-truppa jibqaw jitilqu minn Mogadishu u jżommu vojt fis-sigurta. Bħalissa hemm momentum ta' tibdil fis-Somalja Uridu rridu noħdu eh, naprofittaw ruħna minn dan. Jekk le, jekk ma naprofittawx ruħna, il-problemi fis-Somalja ħajbqgħu hemm. Grazzi ħafna issa fis-sem. Il-ħodor Naddu assur irruħu għamessaka. Grazzi ħafna. President. Huwa veru li l-qarn tal-Afrika huwa problematiku ħafna illum il-ġurnata mhux biss minħabba nuqqas ta' stabilità fis-Sudan u fis-Somalja minħabba tliet pajjiżi illi aħna kellna il-peċir ukoll nżuru flimkien Massur mas-sur u kollegi oħra. Dawn it-tlet pajjiżi li d-delegazzjoni żaret l etiopja l-Eritrea fostom hemm faqar kbir u nuqqas kbir ta' dritt ta' rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Hemm statistiċi li juru kemm gravi s-sitwazzjoni ma nafu pereżempju li hemm 6 miljun persuna bil-ġuħ u hemm figuri iktar għoljin minn hekk ukoll ċertu statistiċi oħra. Ma dawn, l-affarijiet qatt ma narawhom fuq il-gazzetti u fuq il-mezzi tax-xandir. Is-sitwazzjoni pereżempju tal- priġunieri politiċi għaliex fl-aħħar mill-aħħar din is-sitwazzjoni ta' dawn in-nies. Il-konflitt fuq il-frontieri bejn iż-żewġ pajjiżi huwa pjuttost assurd. Hemm iktar minn 200,000 truppa involuti hawnhekk jissorveljaw din il-frontiera. U għalek nishtiq jena għawnek, infaxħar dak li għamel Louis Michel. Kien hemm dialogu politiku illi huwa fundamentali u jinżamm, però irridu nkunu sodi. U ninsistu fuq ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem. Irridu nżommu sodi wkoll f'dak li qed jiġri għall-NGOs, irridu nżommu dan id-dialogu politiku. Zmiju konfederazzjoni grupp. Fissem issa il-GUE NGL, Is-Sur Fluger, għal-minuta. Grazzi. Il-qarn tal-Afrika għanna missjoni fih tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea bħal NATO, Stati Uniti, Russja u oħrajn qed tagħmel żball permezz minħabba li hemm materjal. U tkellimna eżempju li hemm reazzjoni 10 snin tard. Pereżempju hemm nuqqas ta' tqassim tajjeb ta' Per Pereżempju il-ponent tas somalia qed jappoġġa gvern li ma jeżistix, it-truppi tal etiopja irtiraw iktar minn 16.000 u iktar minn 16.000 eh, ruħ inqatlu minn dawn it-truppi. Dak li qed nagħmlu fil-qarn tal-Afrika jidher ċar mill-Ġibut pereżempju. In-nies fir-reġjun ma ma nataw l-ebda jnuna b'dawn il-vapuri li jintbatu rridu natu għajnuna umanitarja. Grazzi ħafna diskussjoni tkompli għaddejja għaddu issa s-sur. Van Wagu. Wago. Grazzi, President, Somalia huwa stat fallut bil-konsekwenzi kollha li ġib miegħu dan li rridu nagħmlu f'din is-sitwazzjoni. Anna Gomez għaltina ċertu affarijiet tajbin, punti tajbin u ċari wkoll nafu x'inhi il-problema. L-ewwel nett il prasarija Hemm dawk ir-rotot ta' fuq il-baħar u l-ħarsien ta' dawn ir-rotot li l-Unjoni Ewropea ħadd tiddefendi minħabba ċ-ċittadini tagħha imma wkoll għandna l-operazzjoni tal-Atlanta li hija l-ewwel eh, operazzjoni marittima fil-qasfas ta' dan l-appoġġ dan ġimmexxi minn Renju Unit ħaġa di. Għar irridu naċċertaw aħna illi lajnuna tinata u tassal, speċjalment għajnuna tal-ikel. Imma mhux ikel biss, irridu ikun hemm iktar għajnuna u dan biex ħaġa biex nġildu l-praterija fir-reġjun. Kellna diskussjonijiet ma' t-mixija ġdida li hemm f'dan ir-reġjun u hemm affarijiet essenzjali li huma neqsin. Per eżempju, ħafna affarijiet anki aeroplani, kollox, irid ikun hemm sorveljanza. Aeroplani, helikopter, sak ma memx. Idu aħna naċċertaw li din l-operazzjoni Atlanta tirnexxi. Hemm bżonn il r-rota ta' fuq il-baħar nżommu miftuħin, imma minna l-oħra importanti wkoll illi nagħtu kontribut imqarżajr biex nippruvaw insolvu il-problemi ta' stat fallut. Nendu bżonn il-flus. Grazzi ħafna. Naddu issa għas-Sinjura Krejtu. Għal-minu ta' nofs. President, Sinjur Kommissarju. L-għonet jina nishtiq. Infaħar il-kollegi tana għal rapport u missjoni li li għamlu zaru waħda minn daw ir reġuni tant perikolużi fid-dinja. Naħseb illi l tal-Afrika huwa wieħed mill-iktar reġuni fqar fid-dinja l-Etjopja kellhom ġuħ kbir. Anki problemi minħabba nixfa, sudan id-Darfur, Dawn huma żoni postijiet fejn situazzjoni tali li n-nis għadin jitkellmu dwar ġenoċidju. Il-fatt li zewċ miljon ruħ mietu per eżempju hemm e, e, din il-gwerra ċivili. Il-kollegi u kol spiegaw il waħda mill-iktar diffikultajiet gbar li nsibu hija l-istabilta ekonomika dan in-nuqqas ta' stabilta ekonomika ma qed jgħin xejn affattu. L-awtoritajiet Afrikani, l-awtoritajiet tal-iżvilupp, dawn jridu kollha jiġu involuti u aħna jdu nagħtu l-appoġġ ukoll għal dawn l-organizzazzjonijiet sabiex huma jkunu jistgħu iwaqfu il-konflitt in kwistjoni daw il-pajjiżi għandhom bżonn dialogu aktar miftuħ fuq ħafna punti mill-armi għal rizorsi nazzjonali anki jekk hemm opinjonijiet differenti dawn huma affarijiet li rridu nistudjawhom l-Unjoni Ewropea trid tikkommetti ruha biex taħdem iktar fuq il-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, speċjalment fid-daw tal-ftejm ta' Kotonu. Grazzi ħafna s-sur Oli Schmidt. Grazzi, President. Grazzi, President. Il-ħat fil-ħodu, il-23 ta' settembru tal-2001, ċittadin svedis David Isaac eh, ġi arrestat fl-Eritrea minar proċess u ġi mżam fil-ħabs. Ma kienem lebda akkuża formali U għall-ewwel darba sur President din ir-riżoluzzjoni aħna semmejna b'mod ċar il-fatt illi fuq din il-kwistjoni rridu nagħmlu pressjoni fuq l-Eritrea. Ma nistgħux naċċettaw li ċittadin Zvediż, eh, ġurnalista eh, jiġi arrestat eh, u mwaqqaf mill-reġim ta' żmar u reġim illi jieħu fondi u għajnuna mill-Unjoni Ewropea illi qed tiżdied um, barra minn hekk e, din l-għajnuna. Aħna e, l-assistenza qed ntuhom għandha e, tkun kondizjonali, m'hemmx ħin għal biex nagħmlu diplomazija. Mhuwiex possibbli li drittijiet tal-bniedem jiġu miksurin u b'dan il-mod illi jarrestaw ġurnalisti, President il-Parlament Ewropew Ewropew l-lum jitlob eh, bil-qawwa li jiġi libera, jiġu liberati l-preġnieri politiċi fl-Eritrea, speċjalment iċ-ċittadin Svediż li qed insemmi. Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu kull ma jistgħu f'dan is-sens u nkella irridu nadattaw sanzjonijiet. Grazie jedna minuta. ħafna, Signora Svensson. Grazzi President, jiena pal kollega tiegħi nixtieq nerġa' inqajjem il-kwistjoni tal-liberazzjoni ta' David Isaac illi għal seba snin dan il ċittadin Zvedis ġi arrestat mingħajr proċess ġo ċella fil-ħabs eh, ġo dittatura eh, illi li twaħħax. Jina kontenti li l-ewwel darba fuq riżoluzzjoni fuq l-qarn tal-Afrika irnexxinna nsemmu dan il-każ ta' David Isaac illi huwa arrestata xuwa ġurnalist mlebda proċess eh, li ma reat huwa <laughs> wetta. Ir-reati e, e li jaħdem għad-demokrazija l-lajnuna tal-Unjoni Ewropea għal-Eritrea għandha tkun kondizjonata maħtieġa ċara illi dan il-ġurnalist għandu jiġi liberatu u ġurnalisti oħrajn ukoll dak li huwa meħtieġ li jsir illum hija li lajnuna għandha tkun kondizjonali u nagħmlu sanzjonijiet ukoll billi nifriżaw pereżempju il-patrimonju tal-Eritrea fl-Ewropa. Oridu morru għal Tribunal Kriminali Internazzjonali. E, Iżak huwa ċittadin Svediż ma wasta il-moment biex naħdmu. Il-qarn tal-Afrika huwa diżastru il-reġjun ilu għaddej ħafna gwerer ġuħ korruzzjoni, repressjoni politika, minn kollox. L-abbuż ta' drittijiet tal-bniedem waħda ta' kuljum iċ-ċiviltà is-soċjetà ċivili hija dajfa. Dan it-territorju fl-Eritrea il-gwerra tista' terġa' l-ġid jista' jerġa' jibda f'kull ħin. Hemm ukoll l-streamizm iżlamistiku li ħajkompli immurallar meta l-Eritrea issa ħat irtira truppi tagħha u il-President irriżenja. Hemm ukoll kwistjoni tal-piraterija. Dejjem hemm il-tentazzjoni minnaħa tal-Unjoni Ewropea li tieħu ehm, passi militari ma l-esperjenza u ritna illi dina tkun idea ħażina. Fl-opinjoni tiegħi l-unika possibilità huwa il-reġjun tas somalia l qabel kien protectorate tal-Ingilterra. Imma dan xorta meta kemm it-sijad barri spiċċa fil-żona ta' ġliet. In-nies tas-Somalja għandhom gvern pjuttost Eh, raġonevoli għandhom ukoll għandhom ukoll bandiera u biex ngħid l opinjoni tiegħi u issa naħseb li wasal iż-żmien li l-komunità internazzjonali u l-Unjoni Afrikana tibda eh, tikkonsidra l-indipendenza tas Somaliland. Din tista' tkun pass eh, ta' progress pass il-qoddim f'dan ir-reġjun kaotiku. Il-ċittadini tas Somaliland ikunu ġustifikati li jgħidu għaliex aħna fl-Unjoni Ewropea maħniex lesti nirrikonoxxu il-pajjiżhom mill-ewwel irrikonoxxejn l-indipendenza tal-Kosovo. Grazzi ħafna. Dik kienu l-kellima kollha tagħna ngħaddu issa l-proċess ta' catch the Għandna ħames kellima l-ewwel wieħed is-Sur Nikolescu. <coughs> Grazzi, President. L-Unjoni Ewropea għandha raġun tkun imħasba fuq is-sitwazzjoni fis-Somalja. Hemm vojt kbir f'termini tal-gvern u dan il-vojt ja jisaj postu jispiċċaw il-militar. Kien hemm irtirar ta' truppi. U l-Unjoni Afrikana jista' jkun li tiġi perikolata wkoll fil-futur l-eżistenza tagħha. Ovvjament il-viġilanza fuq dan l-ibħra huwa ħaġa waħda li nistgħu nagħmlu, però rridu nippruvaw ukoll naraw x'qiegħed jikkawża s-sitwazzjoni. Irridu nassiguraw li dan ir-reġjun ikun stabbli. Grazzi, is-Sur Nazare. Il-komunità internazzjonali għandha responsabiltajiet differenti aħna għandna l-istabilità bħalissa illi waslet li dan ir-reġjun ħasseb il-ħafna nies kien hemm pereżempju għatti piraterija mill-xatt ta' Somalja li qed jaffettwa it-traffiku marittimu u dan huwa ħaġa essenzjali għal komunitajiet Ewropej din naraw sitwazzjoni wkoll fejn in-nies involuti qegħdin jiġu jisiru aktar sofistikati fl-użi ta' teknoloġija tagħhom u jilħu u kol bastimenti li huma il-bot mix-xatt. Il-komunità internazzjonali għandha responsabilta viżavi dak li qed jiġi fil-piraterija u huma x'inhuma kondizzjonijiet u raġunijiet Dinja xi ħaġa li tikser regoli miktuba jew anke li mhumiex. Għalhekk il-komunità internazzjonali m'għandix ħafna opportunità biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Meta qisu kollox, grazzi ħafna. I think let me first react to to Xtaqt nir nati reazzjoni tiegħi għal xi kummenti li saru. Olli Schmidt u Eva Svensson saqsew dwar il-ġurnalist. Iva, għadin niprovaw namlu xi ħaġa wkoll aħna biex niliberaw, mbagħad is-Sinjura Gomez u ukoll dwar l-attivisti politiċi li ġew arrestati. Dina tuħadna lura għall-irvelli ta' wara l-elezzjonijiet fl-2005 meta jiġi arrestata fl-imkien ma' attivisti oħra. Qabel ma ġew maħfura fl-2007. Għalhekk dina reġa ġiet arrestata minn dak iż-żmien law l-Unjoni Ewropea kien qed issegwi l-każ u l-Kunsill ħajjieħu l-passi li huma meħtieġa jekk is-sitwazzjoni Eh, teħtieġ dan. Mbagħad nixtieq nagħmel ħames punti żgħar biex nikkonkludi. L-ewwel net nixtieq ngħidilkom li aħna napprezzaw il-kummenti ta' dawk id-delegazzjonijiet speċjalment li żaru r-reġjun ma' partikolari s-Sinjura Hutchison, s-Sinjur Hutchison u oħrajn bħal irruħu saga. Nixtieq nassigurak li taħt il-Presidenza tar-Repubblika Ċeka ħajkun hemm kontinwità. Għalhekk aħna ċertament mhux ħanerġgħu nirridefinixxu l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea viżavi l-qarn tal-Afrika ħan ippruvaw nimxu fuq il-passi tal- presidenzi ta' qabilna. Waħda mill-iktar affarijiet importanti li ħan għamlu hija li nippruvaw Eh, nżommu il-mafqu l-piraċerija u aħna napprezzaw ħafna l-isforzi ta' prezidenza Franċiża li għamlu il-bicċa xogħol kbira eh, billi batu l-ewwel missjoni navali tal-Unjoni Ewropea aħna maħniex eh, forza navali Repubblika Ċeka u l-ekna napprezzaw il-xogħol tal-Unjoni Ewropea imbagħad Operation Atlanta u Eh, preveniet ċertu għatti eh, ta' piraterija, għabdet u kol numru ta' pirati, ġifil 50 ċur din l-operazzjoni tiġa tider li hija effettiva tal-antajja miżura fuq żmien għazi biex naqqas u żomm il-piraterija imma kienet miżura neċessarja. it punt. Nasab li biex insibu soluzzjoni għal żmien twil fis-Somalja irridu nagħtu l-appost ħieħ għall-proċess ta' Ġibuti u għal-gvern ukoll biex ikun hemm liberazzjoni ta' Somalja ma m'għandniex pjan B għal dan il-proċess. hemm numru ta' tħassib illi ħajkun hemm vakum tas-sigurtà imma l-Unjoni Ewropea ħat kompletati appoċ sostanzjali għal missjoni tal-Unjoni Afrikana fis somalia 20 miljun euro ġew allokati għal perjodu Diċembru 2008 Mejju 2009. Irraba punt. Irrigwet il-kuntatti diretti Aħna ħankomplu bid-dialogu politiku fuq l-iżvilupp anke fuq livell ministerjali. Aħna rejna li kapaċi meta kien hemm il-diskussjonijiet mal ta' paċi ma' Sudan u dan wassal għal ftehim tal-paċi fl-2008 li ġiffirmat jista' jkun ukoll li dan ikun msieħeb importanti biex insibu il-paċi fis-Somalja. Fl-aħħar net, imma mhux l-inqas, rigward iktar kontributi u parteċipazzjoni x'tnejdilkom milli ir revizjoni tal-proposta tal-Kommissjoni dwar il arn tal-Afrika ħad nidwa fil- presidenza tagħna. Ġifi dan kompli ma dak li jatqabbel fuq il-kontinuità, grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sir President. Nixtieq l-ewwel nibda b'xi ftit kummenti jekk li dwar dan id-dibattitu qasir però dibattitu ferm importanti. L-ewwel dwar is-Somalja jiena smajt b'interess kbir il-kummenti tagħkom kollha, suġġerimenti u jiena vered neħu gost li qed nara illi qed ħeġuna sabiex nagħmlu evalwazzjoni iżda anke qed tappoġġawna fuq l-azzjoni li aħna deċidejna l nieħdu. Naturalment għanna bżon tal-appoċ tal-komunità internazzjonali kollha u wkoll tal-partit interessati l-iktar importanti fuq livell dinji sabiex aħna fl-aħħar waslu għatmim ta' din ta' din il-sitwazzjoni verament ħażina fis somalia Jiena naqbel ma' Sinjurana Gomes li il-pajjiżi li jinsabu fil-qarn tal-Afrika għandhom problemi serji ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna verament imħazbin dwar dawn l-sfidi u dwar dawn il-problemi, pero naħseb li huwa diffiċli li naqbdu u nitfaw il-kulħadd fl-istess sitwazzjoni Nkif dak li għandu xaqsam il-ftejim ta' kotenu, aħna rridu naraw li konna dialogu politiku b'limitazzjonijiet u kondizjonijiet ċari. Jiena naħseb li dwar is-sigurtà tal-prodotti tal-ikel kol din hija waħda mill-prijoritajiet tagħna u jiena nixtieq ngħid ukoll sur President li barra il-kontribut tal-Fond tal-Iżvilupp Ewropew hemm ukoll fondi oħrajn tal-faċilitajiet sabiex jiżguraw li jkun hemm biżjed ikel għal dawn il-pajjiżi illi ħajkun jkopri l-perjodu mill-2009 sal-2011. Naturalment aħna għatan nafu li hemm persuna Is-Sur Isa kelli għadu arrestat u il-kollega tiegħi Lui Michel tkellem mal-kollegi dwar dan il-każ partikolari u għadda għaddejja diplomazija dwar dan il-każ, però jiena nistan serħilkom raskom ukoll li għatfadlilna impens li aħna nkomplu nippruvaw intejbu s-sitwazzjoni ta' Trittijiet tal bnidem fil-pajjiż tal-Eritrea. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna bekk nistgħu nikkonkludu dan id-dibattitu issa nixtieq eh, ninformakom li jiena rċivejt mozzjoni riżoluzzjoni minn sitt gruppi politiċi li PP, DPS, Partit tal-ħodor, Partit tal-Alde, il-Gwe kif ukoll l-NGL. U nifutaw dwar dan għada. Issa nistaw naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna u dan huwa l-istqarrija tal-Kussil tal-Kummissjoni dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dak li xaqsam il-Belarus. Passoltu jiena l-ewwel ħanatti l-opportunità sabiex jitkellem id-deputat Prim Ministru jekk joġbu li qed jirrappreżenta l-Kunsill.